tmininijiet meta inti sar dart billi ma bat minn dak iż-żmien kellna ta' reviżjoni u din ġada ma ġietx imwettqa. Eh, insomma, nirringrazzjak tal-isforzi tiegħek u tal-xogħol tiegħek. Grazzi Sur Pere. Mela, kollegi, id-dibattitu hawnhekk huwa malluq u ser nivotaw dwaru għada f'nofsinhar. Our next item on the agenda. Il-punt li jmiss, is tal-Kommissjoni aspetti pratiċi dwar ir-reviżjoni ta' strumenti tal-Unjoni Ewropea u li nappoġġaw SMEs u l-finanzi tagħhom fil-perjodu ta' programmar li jmiss. Nalqawnek is-sur tajjani fosna fidejk. Grazzi sur President. Membri onorevoli, mistoqsijaj. Libba mod il se setejn daw l-SMEs biex jisibu il-flus biex ikunu jistaw jikbru. L-istrateġija tal-Europa 2020 wedna illi nifukaw fuq it-kabbir li għam sejsa fuq il-arfin kif ukoll innovazzjoni. Il-imprenditori li jagħtu ħajja l-imprizi ġodda u dejat ġodda joħolqu postijiet ta' xogħol ġodda u joħolqu tkatti. Għalhekk aħna irridu naħdmu sabiex fl-aħħar mill-aħħar dawn sibu r rizorsi li għandhom bżonn Eh, ovvjament dawk li mod partikolari finanzjarji għal dawk li huma innovazzjoni. Għaliex ħanerġa' ntennija darba darbtej għax wieħed ma jistax jikber, ma jistax jikun kompetittiv jekk m'hemmx innovazzjoni. l innovazzjoni ngħid taħna fil-proposti tagħna nixtiequ u fuq l-importanza tar-riċerka innovazzjoni. Kif il-Green Paper li adottat il-Komissjoni ġemma li għaddit fuq il-finanzjament tal-ġejjini ta' riċerka u innovazzjoni aħna nippruvaw nisimplifikaw il-programmi billi nużaw strumenti komuni. Dawn se jisimplifikaw il-ġestjoni u r-rapport mal-imsiħbatana u jiggarantixxu iktar trasparenza fuq is-suq. Semplifikazzjoni u flessibilità ser ikunu il- l-iktar punti u l nejn illi aħna ser nifukaw fuqom li waslu għal tkabbir u l-appoċ tal-SMEs. Il-programmi ta' finanzjament komunitarju fil-fat iridu jkunu aċċessibbli għall-imprizi kollha Ewropej, speċjalment dawk illi għandhom potenzjal għat tkabbir u biex dan iseħ mel inkonvinti l-istrumenti li ser jintużaw biex jgħidu l-SMEs jgħidu jnaqdu taħt program komunitarju għad kabiru kompetitività illi tqis l-esperienzi illi sissa eh, ġarrabna. Mod partikolari sabiex ikunu nistgħu naraw il-flessibilità li ħajkunu meħtieġa biex nwiżbu għal tibdil fis-suq u l-ekonomija tagħna fil-perdu li jmiss tal-programm ta' budget finanzjarju. U aħna irridu nifokaw fuq l-istrumenti finanzjarji u naddu minn kultura li bbażata fuq eh, irrid waħda li tiċaqlaq lejn il-self għal min joħroġ business plan sura ta' nies. U aħna irridu nagħtu garanziji u kapital ta' riskju tajjeb taħt il-qafas il qafas il eh, li finanzjarju li jmiss. U dan sissa dan programmi wasal ħafna suċċess għax għajn aktar minn elf SMI u u fit-tmim dan il-programm ħankunu enna il-fuq minn 300.000. U nishtiq ngħid illi l-ewwel ġenerazzjoni ta' investimenti għal dawk li huma riskju ta' kapital reġistraw 98% tal-kapital li huma investit. U din hija relevanti meta aħna nħossu meta nqisu illi bi 2% biss tal-finanzjament ta' li kena dispożizzjoni ta' aħna rnejna ħafna SMEs illi jiżviluppaw. Ħaġa oħra importanti hija li ma jkunx hemm strumenti burokratiċi fin-nofs. Firi dan ma jitlux eh, fin-nofs meta m'hemmx għalfejn indaħlu l-banek u s-self tal-banek u l-problemi dan jistgħu jħolqu. Eh, almenu tista tiddu lejn SMS u tistaqsihom u jgħidulek kif saret iktar faċli. Aħna rridu issa nbidlu din sistema ta' riskju ta' kapital ehm, fuq livell komunitarju. U aħna rridu nagħmlu għal dak li huma l lakuni fis-swieq għal dan il-kapital tar riskju. U aħna nafu x'ilhuma sistemi ta' garanzija ta' self illi jistgħu jgħinu ħafna SMEs u nista' nassikurakom il komissjoni konvinta li il-garanziji fuq is-self huwa importanti kemm fuq livello Ewropew kif ukoll livell reġjonali għalhekk aħna se nresqu qatt ta' strumenti li huma eh, intiżi għall-SMEs. Għal dawk li huma qegħdin eh, eh, jaħdmu fuq din tal-fondi strutturali jistaw jinaqdu maħna u dinija il-pjan finanzjarju li mis. U nix inżit li safrattant il-Kommissjoni Ewropea ma bqeċ wieqfa. F'Settembru jiena nindejt il-forum għal SMEs biex nkun nistgħu nimmonitoraw l-andament ta' dan l-SMEs u nipromuovu l-aħjar prassi u inħeġġu iktar soluzzjonijiet innovattivi. U dan il-forum permanenti jintaqa regolarment eh, ma daw l-SMEs kif ukoll istituzzjonijiet tal-kreditu. U dawn jistudjaw is-sitwazzjoni tas-su u l-affazz legali għall aċċess tal-finanzjament tal-finanzi. U ġew jiġu diskussi wkoll il-mezzi kif qed jista' jibni fuq is-suq Ewropew u jiena nista' ngħidilkom illi qegħdin nimxu ġmilu f'dan ir-rigward. U importanti wkoll illi naħarsu lejn l-isfond tar-regoli u tal-liġi. Aħna, jina nix ringrazzja mod partikolari kollega tiegħi sur Barnier li għax eh, kanna komunikazzjoni miegħu, komunikazzjoni tiegħu li tipproponi iktar sistema effiċjenti ta' l-regoli u leġiżlazzjonijiet għal dak li huma il-kapital tar-riskju. U aħna rridu nipromuovu il-suq u li kunem iktar tkabbir kompetitività u il-kunem imprenditori. U Rigward il-Basil Flita u l-Banek u il-Propetarjat, aħna niproponu eh, ħanu ħarġu proposta fil-ġunju tal-2011 u dan ħad kellem dwar valwazzjoni ta' eh, situazzjonijiet mikroekonomiċi u makroekonomiċi dan ir-rigward li tigarantixxi li dawn il-proposti huma eh, huma bilanċati sew anki f'termini tal-impatti li dan jista' jisseħ e, minħabba dak qed madwar id-dinja. U rigward il-budget tal u diskussjoni tikonna ma' komissjoni n-diskutu u anke ma' parlament il-risorsi għanna disponibilità tagħna ovvjament dan iż-żmien ibes huwa importanti li naraw nifqhom l mod. Jiena ċert li dawn il-fondi ser jgħinu biex jisaħħu il-risorsi tal-Unjoni Ewropea u jisaħħu investimenti privati ta' toqogħdu tisarħu maħkom li aħna se nkomplu naħnu sabiex il-proposti tagħna jiffukaw dejjem kull majmur jmur fuq l-importanza tal-iżvilupp tal-SMEs għal ġejjini tal-Ewropa u naħna nkonvinti illi ix-xogħol kollu li jrid iseħħ fix-xhur ġejjin biex naħarġu minn din il-kriżi mod tajjeb inkluż l-industriji kbar Eh, ifisser li rridu nħartu kas il rwol tal-SMEs li huma l-unika l-uniċi li jistgħu joħolqu posti ġodda tax-xogħol u għalhekk nistgħu jiġġieldu kontra il-problemi soċjali li tiġib magħha il-kriżi finanzjarja. U ovvjament din ukoll ser ħajkun punta tluq għal tnedija tal fażiċida wara kriżi ekonomika. Grazzi. Grazie, Commissario Tajani. Grazie. Sur Kummissarju Tajani, sa ser naddu għal kelliema fisem il-gruppi politiċi l għunet Sur Benson fisem il-PP. E. Grazzi. Unir ringrazzja l-Kummissarju Tajani għal prezentazzjoni tiegħu. Illum aħna din iċċattaw din il-kwistjoni għaliex hija ferm importanti llum ktar minn qatt qabel u importanti ħafna li nenfasizzaw il-finanzjament għal negozji żgħar fl-Ewropa. bla dubju li dan għandhom xkiel għall aċċess għal finanzjament għal kemm huma eh, qegħdin fil-qalba ta' tkabbir eh, ġewwa l-Ewropa. Minħabba l-kriżi ehm, U din nħolqod din is-sitwazzjoni minħabba l-kriżi. Huwa importanti li jkun hemm biżżejjed fondi mill-Banek tal-Ewropa għaliex eh, l smi huma dipendenti fuq il-finanzjament mingħand il-banek. U dawn hawnhekk ħafna iktar mill-oħrajn ġewwa pereżempju l-Amerika. Aħna qegħdin nippruvaw napplikaw il-Capital Adequacy Rules u dawn jistgħu jikkomplikaw ħafna iktar l-affarijiet fir rigward ta' aċċess għal kapital għal negozji żgħar. Tistgħu taraw li aħna din nitolbu iktar fir rigward tal-adekwatezza tal-kapital u rridu wkoll insaħħu il-banek u mbagħad il-banek jispiċċaw innaqsu il-fondi il banek jispiċċaw innaqsu il fondi il il fondi u mbagħad nislu f'ċirku vizzjuż fejn l-Ewropa tispiċċa titlef ukoll ħafna xogħlijiet għal daqstant aħna rridu nsaħħu dawk l-istituzzjonijiet li jistgħu jinkoraġġixxu investiment u innovazzjoni u aħna rridu wkoll nżidu il-finanzjament għal dawk li joħolqu eh, innovazzjonijiet irridu pereżempju programm ġdid li jenfasizza il-negozji żgħar jenfasizza iktar fuq negozji żgħar mod partikolari dawk industrijali jridu ħafna iktar appoġġ għal dawn in-negozji żgħar fil- qafas fis-seba' qafas ta' riċerka, programm ta' riċerka. Aħna rridu nenfasizzaw dan il-punt fix xogħol li ġejjin. Grazzi ngħadu għas-Sinjura Edith Herġok fisem l-SMD. Lejla Tajba, President, Kummissarju Lejla, jina ser nitkellem bil-lingwa u koll. Biex bekk li semmis eh, ġewwa pajjiżi kun jistgħu jsegwu diskors tiegħi meta taħna bdejna x-xogħol tagħna u t-tlet qanijiet dan eh, il-pakkett kien dan ejjew ngħinu l semmis biex dawn jitlu issu suq Ewropew bi prodotti innovattivi t-tinjan kien li nejnu għam iżi innaqsu l-ispejjeż tagħhom billi naqsu l-birokrazija. U eżempju ta' dan huwa d-direttiva tas servizzi. U tiletan kien li għam jiksbu strumenti finanzjarji u namlu ilhom miktar faċli. Fedan l-Unjoni Ewropea, l-SMEs jammontaw għal terz tal-produce tal-GDP. Issa jekk inqisuha minn dan il-lat nimmaġina li huma jikkontribwixxu għal terz tal-Baġit Ewropew, iżda qatt daqqatajn lejn il-Baġit Ewropew u xi qed jingħataw l-SMEs minn dan il-Baġit ma naħsibx li huwa sodisfaċenti. Sal-aħħar tal-2010, 100,000 SME irċivew garanzija tal-bank taħt il-programm ta' CIP li huwa ħafna mhux ħażin, iżda minħabba l-att ta' SMEs dan huwa ftit. Hemm 23 miljun SMI walla e standan huwa numru żgħir ħafna. Aħna mobilizzajna 1.3 biljun euro ta' venture capital u jekk taħsbu fi 23 miljun SMI e tindunaw li dan mhux biżejjed dan huwa ammont żgħir ħafna. Sur Kummissarju, aħna nabżon intejbu s-sitwazzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel proposta li tagħmilha possibbli li nużaw l-istrumenti disponibbli u b'mod iktar flessibbli u b'mod iktar effiċenti. U fir rigward tal-rapport annwali naħseb li rridu ninkoraġġixxu l-Istati membri biex jieħdu azzjoni u mhux sempliċement jitkellmu u jgħid li appoġġaw l-SMEs. Sur Kummissarju, fisem il-gruppi politiċi nishtiq ngħidlek li aħna ktibnilek is-ittra u jekk jogħġbok tinsiex lill SMEs L-SMIs huma l-kumpaniji li jinsabu fl-iktar sitwazzjoni diffiċli wara l-miżuri tal-austerità li ttieħdu mill-Istati membri u fl-istess ħin huma l-kumpaniji li jkrew ix-xogħlijiet u l-Parlament Ewropew jappoġġa lil SMIs. Grazzi, issa nagħdu għas-Sur Schmidt fisem eh, l-Alde. Grazzi, President. Grazzi, Kummissarju. Naħseb li eh, hemm raġuni għalfejn tkun ambizzjuż għaliex aħna qegħdin niffaċċaw sfida kbira bħalissa kif intqal 20 eh, madwar 23 miljun SMI e li huma ta' 25% jammontaw 25% tal-kumpaniji kollha Ewropej. Dawn huma fil-qalba tal-ekonomija Ewropea dan huwa minnu iżda dan ma jfissirx neċessarjament li kumpanija żgħira m'għandix tikber biex tkun kbira u għal daqstant irid ikun hemm possibilitajiet ta' finanzjament għad-dispożizzjoni tagħhom huma għandhom jużaw, jisfruttaw il-possibilitajiet finanzjari li jeżistu u biex u kol jisfruttaw il-fondi strutturali u kol. Kif għal eh, Sir Benson kienem zida għal smis f'din il-kamra kien hemm qatt ta' regolamentazzjonijiet eh, adottati għas suq finanzjarji, iżda dawn ir-regoli waslu wkoll għal żieda fl-ispejjeż għal kumpaniji żgħar biex dawn jiksbu il- eh, is-self ah, din hija xi ħaġa li rridu nkunu konxi tagħha meta nipproponu leġiżlazzjoni aħna rridu nkunu konxi eh, ta' situazzjoni. Sur Benson u koll tkellem dwar kriterja ta' bażel u nasab li l-koll nafu dwarha tkellimt dwar flessibilità u sempliċità għal programmi tal-Unjoni Ewropea li jikkaratterizzaw dan kollu. Ejjew neħilsu mill-red tape, mill-burokratija. Iżda, kummissarju, kun onest, inti temmen li dan huwa dak li l-kumpaniji iżżar u l-impjegati tagħhom jemnu li l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel? jider li aħna qegħdin nżidu iktar burokrazija jrid tikonna allura bidla fil-mentalità. Hemm madwar 20 miljun SME fl-Ewropa, iżda hemm ukoll iktar minn 20 miljun persuna qiegħda fl-Ewropa. Nafu li qed tiżdied il-marginalizzazzjoni, eh, esklużjoni u l-faqar fl-Ewropa. Għal daqstent, aħna u koll il-Kummissjoni rridu naġixxu b'ċertu mod li niksbu finanzjament għal dawn l-SMEs għaliex hawnhekk fejn qed jiġu ġenerati x-xogħlijiet fl-Ewropa. Grazzi is-Sur Czarnecki f'isem l-ICR. President, Sinjuri, aħna qegħdin nitkellmu dwar is settur fl-ekonomija li huwa ta' importanza kbira, importanza ewlenija għaliex huma l-SMEs li joffru l-iktar ammont ta' xogħlijiet fl-Unjoni Ewropea. Ħafna iktar mill-ikbar kumpaniji. U koll l-SMEs li spiss ikunu kumpaniji eh, tal-familja sofraw l-iktar mill-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja. U koll l-ispejjeż soċjali ta' djufija f'dan is-settur huma fundamentali. Ovvjament, l-ikbar korporazzjonijiet u kol l-ikbar lobbies industrijali huma iktar effiċenti fil-ġlieda għad-drittijiet tagħhom iżda wkoll iridu niddefendu eh, l-SMEs għaliex Dan ifisser li nkunu qegħdin niddefendu lil eh, dawk li ħalsu t-taxxa u ċittadini tal-Istati Membri. Nixtieq nenfasizza li l-Istati Membri Ewropej m'għandhomx iwaħlu eh, fl-Unjoni Ewropea mod ġenerali jridu. Jiena naqbel biss jihu kol ma dak li qalet is-Sinjura Hartog. Grazzi. Is-Sur Morgantini għal FD. Signor Presidente, Sur President, membri onorevoli, f'dawn l-aħħar snin minħabba wkoll il-kriżi finanzjarja dinjija, għall-SMEs dejjem sar aktar diffiċli li jiksbu self u li jkollhom aċċess għal kreditu imħeffef, intantu indispensabbli. Fi rigward il-programmazzjoni li jmiss, rajna li kien hemm ħafna naqsijiet minħabba nuqqas ta' riżorsi u korpertura, kien hemm ħafna xkiel amministrattiv u barra minn hekk ukoll ħafna eh, firda fil-rigward, nuqqas ta' għaqda fil-rigward l-interventi. U għalek tajjeb tal-SM jizritu kunem aktar semplifikazzjonijiet li huma xkilo u lini għall-iktar kumpaniji zar. U nibdow naħsbu kol la twaqif ta' punta kuntat wahdini għal-finanzjamenti Ewropej. Rridu koll aktar inċentivi għal strumenti finanzjari ġodda li jħaffu l-aċċess għal kreditu billi jkun hemm skemi ta' garanzija u nifavorixxu wkoll l-ewwel qabel kollox għal kumpaniji l-aktar li jagħmlu innovazzjoni u teknoloġija għajnuna għal fażi ta' żvilupp. Irridu għal daqstant fil-konkret nħaffu il-ħajja għal dawk il-kumpaniji fl ewropa jagħtu x xogħol għal 20 għal 200 miljon impik u ma xprun għal tkabbir u għal iżvilupp. Grazzi Sur Stojanov għal minuta u nafsek joġbok. Grazzi President. Jena ser ninaqat mal-pija tal-kollegi nitkellmu favur l-SMEs lejla. Jena naqbel ma dak li qal qalu l-kollegi. L-SMEs huma dawk eh, li sofrew l-iktar mill-kriżi ekonomika u finanzjarja jiena naqbel ukoll ma' Sur Czarnecki li qal li spiss dawn huma kumpaniji eh, tal-familji familjari li eh, joffru għajxien għall familja tagħhom għal daqstant ehm, li jkollna kumpanija kbira li tiġi mill mill-kriżi finanzjarja din eh, sempliċement tnaqqas il-profit tal-kumpanija. Iżda meta SMI tiġi mill minn kriżi finanzjarja pereżempju dawn in-nies mbagħad ma jkollhom xejn ehm, fuq xi jgħixu u għalla stant jiena nemmen li bidliet eh, fl-elementi għandhom isiru bir-reqqa ħafna għaliex opinjonijiet politiċi tal unjoni tax xeluk kwalunkwe jista' jkollhom konsegwenzi ħżiena ħafna. Aħna nemnu li għandu jkun hemm iktar regolamentazzjoni fis-settur bankarju li jista' jagħti iktar fondi lill SMEs Dan għaliex jiena nemmen li kumpaniji żgħar ma jistgħux ikunu fuq l-istess livell bħal dawk kbar u għal daqstan dak li għandna nagħmlu huwa li nagħmluhom iktar kompetittivi biex ikunu preparati. Is-sur Rubik hekk joġbok. Grazzi ħafna President. Kummissarjina, l-għamnet nishti eh, nirringrazzja Benzin għaliex il-program ta' CIP joħroq pilastru għall-intraprizi u finanzjament għandu l-settur partikolari. Per eżempju, l-Erasmus għal eh, negozjanti zaza hija ta' importanza kbira hawnhekk. Nirringrazzi li Sinjor Hartog tal-li semmiet li IB u li IF l-Fond ta' Investiment Ewropew u i talbet ukoll għal żieda fil-finanzjament. Iżda, mbagħad it-talba tiegħek l sur Tajani fir-rigward tal-anijiet tal-2020 għandna wkoll irridu nassiguraw li hemm il-kwistjoni ta' rekwizit ta' 20% Fir-gwart ta' dekwatezza l-SMIs dan għamlu ħalla banek għal desan dan ikun jista' jkun approċ tajjeb. Aħna rridu koll nanalizzaw it-tassazzjoni fuq il-proceeds jekk dawn jitneħew barra mill-kumpanija għal daqstant jekk kumpanija tkun qed tuża dawn il-flus x'imkien ieħor dawn għandhom jiġu eh, intaxxati. Punti ieħor importanti il-possibilità biex inneħu d-dejn ta' mhux inqas minn 5000 euro. Naħseb li dawk li jagħmlu iktar minn 5000 euro jista' jkollhom possibilità għal dritt ta' depreciation u għal dan dan jista' jkun l-aħjar bażi biex nassiguraw li l-kapital ta' riskju u l-ekwità jistgħu jsibu bilanċ tajjeb. Grazzi, Sur Rubek, Sur Kutax. Grazzi President. Il-prinċipju li naħsbu f'rigward ta' ċokon hija xi ħaġa ferm importanti. Aċċess għall sms għal kreditu hija xorta diffiċli waqt perjodu ta' kriżi għaliex il-banek issuhom qegħdin friskju programmi tal-Istati membri ġew mirati li jitejbu l-aċċess għal kreditu ħadmu sew u għandna bżonn nespandu dan. Aħna qatt m'għandniex il kundizzjonijiet għal aċċess iffaċilitat għall kreditu u lanqas m'għandna l-kompetenza amministrattiva biex bekk inkunu nistgħu niksbu dan l-aċċess iffaċilitat il-Kummissjoni din is-sena trid tagħmel servizzi ta' konsultazzjoni fir-rigward tal-aċċess iktar faċli għall kreditu li IB bħal promoter tal-politika Ewropea trid tagħmel bodies ta' assistenza teknika fl-istati membri u kol fuq livell lokali biex tiffaċilita l-aċċess għall kreditu Issa sena til kelma l-Sinjor Gardini kieġbok. Grazzi ta' Sessu President, Sur Kummissarju, Eżis Kollegi. Huwa importanti fundamentali li nsaħħu fuq livell Ewropew l-SMEs minħabba rwol u anki l-pis li dawn għandhom fit-tessut soċjali komunitarju kif ġim fakkar, kif ġim fakkar ukoll u li huma il-protagonisti tal-tnedija ekonomika mill-ġdid. Nix infakkar li bejn l-2002 u l-2008 bil-saħħa tagħhom, bil-tkabbir tagħhom u s 27 pajjiż kellhom ħolqu 9 miljun u 4000 posta xogħol ġdid. Issa minħabba l-kriżi tilfu terz minn dawn mill-postijiet li fil-fatt inħolqu. U għalhekk huwa importanti li naħsbu f'strumenti konkreti, strumenti li jagħtu mill ġrit lill means din il-kapacità. Din il-kapacità li joħolqu postijiet ġodda ta' xogħol għaliex dan ta' bilħaq ser ikun ta' benefiċċju għas-soċjetà kollha. U biex ikun hemm aċċess għal flus għal finanzi dan huwa l-aktar punt li jitħass mill-imprentiduri. fl il parti tal-2010 18% tal-SMEs ma kellhomx self mill-bank u L-ewwel kienet ta' 12% u dawn huma ċifri li nsibuhom mill-Bank Ċentrali Ewropej. Anke l-aċċess għal kreditu kif ukoll simplifikazzjoni amministrativa, aċċess tas-suq ser ikunu fost il-pjunti importanti rigward il-Business Act li ħajġi preżentat il-ġimgħa li ġejja fruma mis-Sur Tajani u aħna nilqaħ ġarna. Nixtieq biss nfakkar li minn parti tal-Italja il- Grigal tal-Italja, nix il- Israel tal-Italja ma setax tejn il-tkabbir ta' dan l-SMIs, pero rridu naraw li insegwu eżempju aħjar. Issa nagħti l-kelma li sur taler. Grazzi tassew, grazzi tassew sur kommissarju. Nixtieq ninaqat Ma u proponi l-proposta tal-Unjoni Ewropea meta niġu għal tisħiħ mill-ġdid tal-ekonomija l-ewwel unet l-ewwel qabel kollox iridu naħsbu dwar l-SMEs. Dawn joħolqu aktar minn 100 miljun xogħol. Allora, xinu liktar dispjaċir ta' SMI e fl-Europa l-lum il-ġurnata l-lum ardux ninjuraw dan il-fat li rridu niddiskutu dwar dan kollu. Xinu jiġri l-ewel net in-nuqqas ta' disciplina finanzjarja li teżisti. Dawn l-SMEs u kol et sofru minn dewmin ta' 200 jew 210 ġurnata fejn ma jitħallsux. Allura jinsabu dajfa f'dan il-kas, aħna fl-ħdan l-Unjoni Ewropea u kol adottajna regolamenti ġodda f'dan il-qasam u ta' bilħa jiddependi mill-istati biex ikunu aktar disciplinati u minnaw jibda kollox u kollox jizviluppa minn hawnhekk. Ġifiri nibdew minn minn fuq u ninżlu l-isfel. Ħafna mill-SMEs ma jkunux affaċċjati minn din il-kwistjoni, minn din il-diffikultà kieku jirċivu self. Il-banek ukoll mhux qegħdin jaqdu rwol tagħhom kif suppost. U għalhekk il-tkabbir tagħna fl-Unjoni Ewropea mhix daqshekk kollha daqs kemm kieku tista' tkun. U anki l-miżuri il-miżuri tal-Kummissjoni eh, li huma appoġġjati mill Kummissarju Tajjan il ewwel qabel kollox iridu jaħsbu fl-SMEs. Issa wasal iż-żmien li nagħmlu dawn ir-rakkomandazzjonijiet tal-lat tal-SMEs. Issa Sur Kelly. Grazzi tas-sew Sur President dinija one of snar tajba, lejla tajba l-Unjoni Ewropea għal dak li għandu x'jaqsam ma' suġġett li qed niddiskutu għax dan ikollu impatt qawwi fuq l-ekonomija reali. Aħna diskutejna direttiva ta' servizzi tal-privattivi u issa strumenti ġodda biex nappoġġaw l-SMEs. Kif diġà għal l-SMEs huma vitali u kull SME qed toħloq ħafna impjieg U għalek kiku dan kompli seħ li l-qat jispiċċa fl-Europa, pero qed ikun diffiċli dan minħabba l-fatt li mhux ikollhom biżejjed kreditu. Il-problema hi li mhux qed jirċievu biżejjed kreditu għalhekk in-negozjanti li jistgħu jagħtu flus speċjalment il-pajjiż tiegħi Jina fil-fat il-tqajt ma' persuna li kella bżon 4.000 euro għal SMS pala cash flow u ma setax jirċivi l-flus. Allura l-situazzjoni fil-pajis tija hija kronika minn kejja l-fat li l-ECB ikapitalizza l-bank u dan ma sarx xorta wahda u allura din ħaġa titqis aħna kellna mantra ta' banek li qed ikunu wis kbar biex ifallu, rridu nibdu dan l-aspett għal mantra ta' SMEs li jkunu tant importanti li ma jistgħux ifallu x'hekk intuhom il-kreditu meta nqisu l-appoġġ u l-assistenza li jeħtieġu huma bla dubi jistgħu jaħalqu xogħol ekstra u joħroġna dan ix-xogħol minn l-kriżi ekonomika. Dan mhux qed nitolbu wis hawnhekk, per naħseb il-lejla meta qed niddiskutu Daw l-istrumenti il-ġodda biex nappoġġaw l-SMIs bla dubju aħna nistaw morru u nimxu fi triq twila. Grazzi ta' Sir Kelly, issa l-proċedura Catch the Eye u qed nara li sinjura Bazesku li tixtieq titkellem ik joġbok. Grazzi ta' Sur President. L-appoċ ta' l-SMEs u anki l-imprattaturi joffru l triq biex noħorġu minn din il-krizi finanzjarja l-aċċess għas suq waħdieni u it-titjib għal tisħiħ tal-lat ta' negozjanti żgħar għandha tkun ta' priorità u anki priorità tal-komunità. Nixtieq nisħaq fuq il-fatt li miżuri preżenti ma saħqux ma eliminawx ostakli fl-iżvilupp ta' l-SMEs Eluf ta' SMEs edin jistennew għal miżuri pozittivi minn tal kommissjoni Aspet pozittiv jħorru li niżviluppaw sorsi oħra alternativi ta' finanzjament li nħolqu inizjattivi biex kunem aċċess għas swieq kapitali għal SMEs u anke biex noħolqu ċirkustanzi finanzjarji aħjar l-investituri jridu appoġġaw il-finanzjament fuq livell wiesa kif ukoll kumpaniji innovattivi u il-gvern tar-Rumanija bħalissa serja dotta pakket pakket tal-istimulazzjoni ta' tkabbir ta' intraprizi makro u anki l-istimulazzjoni ta' imprendituri zaza. Dan huwa parti minn pakketta miżuri tal-gvern li suppost għandhom isaħħu l-ambjent tan-negozji. Issa nagħti l-kelma li Sur Balċitis. Grazie tassew. Aziz Kummissarju, il-finanzjament għall smi xorta waħda għadu problema kbira rispettivament mill-miżuri li jittieħdu. Il-kondizjoni f'dan is-settur għadu kritiku eh, bħalissa tal-ġurnata tal lu Aħna rajna rapport tal-ħarsin tal-osservaturi tal bankari edin janalizzaw distribuzzjoni ta' kreditu tal-bank ta' investiment fi erba stati membri. U rapport qed jgħid li sissa il-kreditu li nata mill-banek lil-banek kien bis utli għal banek infusom. 15 biljun euro inataw għal periodu fuq sentejn. Il-fondi ġew irċevuti mill-banek, pero il-kwistjoni ta' kreditu jew il-kondizjonijiet ġew imsaħħa l-SMIs u jena naħseb li din is-sitwazzjoni turi li F'dan il-qassam aħna neħtieġu aktar kontrolli fuq is-settur bankarju u anke assistenza mill-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi tassew sur Kummissjoni. Aħna hawnhekk għedin nitkellmu fuq il-finanzjament tal-SMI sider ċar li l-ispejjeż u disponibilità ta' kreditu għadu sfida prinċipali li qed l lis-settur tal-SMIs fl-Ewropa kif ukoll fil-pajis tijaj, fl-Irlanda. ħafna negozji fatti il-taqaw ma diffikultajiet bita jiġu biex jevalwaw u jisselfu flus mill-banek. U din hija xaġa inaċċettabbli u nien nista' nitkellem għal pajis tijaj biss meta niftakar li setturi edin, l-SMIs edin jirċivu bis flus minn minn ħala 16 dan, pero eh, l-SMIs huma l-magna tal- tal-ekonomija u ma dawk li joħol u xol u ħna dak li namlu l-Parlament, il kommissjon il-Kunsil u li noħol u atmosfera ekonomika li hija tajba l-investiment. U aħna rridu nkomplu namlu dan ix-xogħol. U jiena kuntenta li l-Kummissjoni tkellmet dwar il-flessibilità u li l-aċċess għal finanzi m'għandux ikun birokratiku. Però nisħaq fuq l-istqarrija tal- eh, kummissjoni tal-President tal-Kummissjoni l-indirizz li għamel għaliex aħna edin nirċivu flus mill-kumpanija Ewropea ġifri naraw li rridu nejnu dawn il-kumpaniji iżgħar għaliex dawn ma dawk li sar joħolqu ix-xogħol u jnaqsu l-qatt. Grazzi tas-Sur Gallagher, issa Signora Figueiredo. Grazzi ta' Sur President. Is-sitwazzjoni ta' bosta kumpaniji żgħar fl-Unjoni Ewropea hija waħda drammatika il-kriżi u l-politika ġodda kelli kolom appat qawwi fil-Portugal. Eluf, 20 ta' eluf ta' kumpaniji żgħar negozjati mill-familja u setturi ta' din il-qasam tal-industrija u dawn it-tip ta' servizzi kollha għal u nistgħu ngħidu. U dawn qed iwassal għal qatt u għall faqar. Il-politika tal-komunità huma qegħdin joħonqu l-iżvilupp ekonomiku. Reġjuni enormi qegħdin jispiċċaw joħon olimpik, allura għandna bżonn induru, insibu tri oħra biex insibu appoġġ aħjar għal dawn l smes Irrid ikollna sistema finanzjarja tajba li taħdem sabiex jinataw ikonem aċċess ta' finanzjament għall-SMEs u ikonem eh, finanzi komunitarja adattati għal għal eh, l-SMEs. Is-Sur Molz. Sur President, l-Unjoni Ewropea ta' sikwit tfaħħar l-SMEs bħala raġuni għall-ekonomija u dik li toffri u toħloq ix-xogħol. Dan huwa importanti ħafna fil-kriżi finanzjarja, però fl-istess waqt dawn il kumpanji qegħdin jiġu mxekla minn muntanja kbira ta' burokrazija u qegħdin jiġu zvantaġġati mir-regolamenti. U għalhekk fil-prattika dak li qegħdin naraw u li l-SMEs qed jaraw li mhux qegħdin jingħataw l-aċċess tal-finanzi skont kif hemm f'Basil tlieta. Għalhekk l-innovazzjoni eh, tittiġi mod jespin tal-qoddim u din teħtieġ finanzi. Għandna bżonn li l smc tidu aktar bis-serjetà jiġu konsidrati sabiex jingħataw il-finanzi, però sfortunatament ħafna SMEs edin jispiċċaw bla flus qabel ma joħorġu regoli ġodda sabiex ikun iktar aċċess faċli għal kreditu? Grazzi tassew sur President, kif tafu l smis fir rumanija edin jiġu affaċjati mill-istess problemi bħal smis stati membri għar minħabba din il-kriżi. U dan l-aspett rigward il-possibilità li nżidu dan l-aċċess tal-finanzjament tal-SMEs, irridu bekk noħol strumenti ġodda mo partikolari dawk li huma dedikati għal riċerka u innovazzjoni. Dan huwa qasam ferm importanti u għalhekk huwa importanti u li jkollna iktar aċċess ta' informazzjoni, edukazzjoni, servizzi ta' kompetenza. Fl-aħħar ta' settembru, Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea qalet li fl-2011 aħna irrid ikollna pjattaforma ta' e-learning. U dan jiġi dedikat għall-SMEs. Dan iżid ukoll l-aċċess ta' l-SMEs biex kollhom riċerka u żvilupp ta' proġetti u anki jisfruttaw ir-riżultati tagħhom permezz ta' informazzjoni u komunikazzjoni timxi tajba ħafna. U dan bla dubju jgħin l-amministrazzjonijiet tal smis biex jifmu aħjar il-mod kif huma jirċi jkollhom aċċess aħjar għal strumenti finanzjarji. Sur Kolina, kjoġbok, Sinjur President, eżis kollegi, jina apprezzajt ferm il-tervent ta' Sur Tajjani għaliex għal dar boħra saħa fuq problema primarja li hija il-problema tal-SMIs meta inqiswhom bħala mudell produttiv u ġifiri bħala mudell soċjali x'dan huwa ferm importanti anki għal kwistjoni ta' Il-kriżi ekonomika bħalissa mhix waħda li hija qasira anzi qed tafet wassuq is-swieq u anki il-globalizzazzjoni. L-industrija Ewropea hija magħmula minn 99% ta' SMI sul proposta ta' riżoluzzjoni turi li hemm nuqqas ta' informazzjoni simplifikazzjoni għall aċċess ta' flus u distribuzzjoni tajba tajba biex ikun hemm aċċess għal għal-rizorsi tal-Unjoni Ewropea biex jiġu użati u kif inti kontettajt fil-intervent tiegħek simplifikazzjoni u flessibilità, aktar rizorsi għall-innovazzjoni u riċerka, ħtieġa biex ikun hemm linji gwida għall-Kummissjoni Ewropea li jridu jitfasslu u jridu jkunu aktar ċari, trasparenti u komprensibil biex ikunu aċċessibbli l-informazzjoni utli għall-SMEs viżjoni ġdida ta' l-aċċess ta' flus. Fi żmien ta' kriżi però l-SMEs ma jistgħux biss iħallsu fil-waqt li s-sistemi bankarji jibqgħu lura biex ikkabru il-profitti tagħhom. Irridu naraw li programmazzjoni ġdida, il-programmazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea żżomm f'moħħa dawn il-ħtiġijiet biex tevitaw l-istrateġija Ewropea ma tibqax bla Eh, tkun teżor vojt, ġbir bla flus, imma jisibu strumenti ġodda finanzjarji. U l-President waqf lil-delegat, lil-membru parlamentari. U l-President jirrepeti, jgħid, Sur inti kellek minuta. Għanerġan wissi, darba għanerġan naqtalek, għax dont minuta u nofs, mux minuta. Issa nagħti l-kelma il-Sinjura l-Onorevoli Dansilla għal-minuta. Grazzi tas Sur President nixtieq nisaq fuq il-fatt li l-ostakli għall iżvilupp tal-SMEs għadu ma ġiex mitmum. Madana kollu jina nemmen li aħna rridu intejbu l-istrateġiji, pjanijiet u programmi tal-Kummissjoni Ewropea. Dan għaliex 23 miljun SMI qed titstenna għal azzjoni pożittiva u għalhekk irid ikun hemm offerti pubbliċi, iddew minn fil-ħlasijiet biex ikun hemm anki taħriġ professjonali, assistenza l entrepreneurship u intajbu il-politika tat-tassazzjoni. Aħna rridu nsibu mod kif nistgħu noħorġu minn din il-kriżi finanzjarja billi nużu nużaw l-SMEs. l accesta ta' l-SMEs għas suq waħdini u biex għall-istrumenti finanzjarji u anke dispożizzjonijiet ta' lat ta' negozji żar għandu jkun priorita' Ewropew. Grazzi. Għanna talba Missur Sekierski, għandek eh, tixtieq titkellem issa jew iktar l-qoddim? L-Onorevoli Ajtiva, ħajtkellem issa. Grazzi tas Sur President. Il-kondizjonijiet tal politika ta' suċċess għal SMEs tinsab fiħdan su intern li jaħdem kif suppost. Il-moviment ta' prodotti ma' jimnar ostakli ġbiri kullħat ikollu għacċess għas swieq u bla dubju l-imprizi li jkunu lesti pronti li jidħlu f'aktar kompetizzjoni. Issa, meta wieħed jidħol f'dan is-suq jew dawn it-tip ta' swieq ifisser li l-SMEs iridu jiġu trattati b'mod ugwali. L-istati membri u koll iridu jiproteġu l-industriji tagħhom. U hawnhekk kemm il-darba din insemmu kemm importanti fil-fatt li ikolna skambju ta' swiq ta' komodità biex nżommu l-istabilità fiħdan l-Ewropa u anki inħeġġu il-tkabiru l-istabilità fiħdan l-intrapriżi tagħna. Ma nistawx ninjuraw il-fatt u ninsew li l-SMEs għandhom kontribut u li xjamlu għal livell ta' ħajja u anki tal-impiegati, ħafna minnhom daw ma negozji li huma negozji tal-familja u bla dubju daw ġew affettwati mill-kriżi, però ma jfissirx li mhux affettwati u m'għandhom bżonn assistenza f'dan iż-żmien ta' kriżi qawwija, allura rridu nipprovdu aktar assistenza mill-Unjoni Ewropea. Inti les sur kummissjoni biex kummissarju biex twieġa? Sur kummissarju, tajani, jina kontent li l-dibattitu tal-lejla għajjem kif diġa konna din naraw mill-proposta ta' rezoluzzjoni sintonija perfetta bejn il-volontà tal-Parlament u l-volontà tal-Kummissjoni Ewropea li inqedu fil-qalba tal-politika ekonomika biex noħorġu minn din il-kriżi reali billi nħarsu b'attenzjoni qawwija l-SMEs li rappreżentaw biex ngħidlek is-sistema it-tessut tal-ekonomija tagħna. Il-Kummissjoni Ewropea bla dubju hija impenjata biex tipprova tibdel għażla politika f'azzjonijiet konkreti u anki fil-fatt permezz tal-appoġġ tal-Parlament u tal-Kunsill aħna appoġġajna t-test tad direttiva Solidardo dwar il-ħlasijiet, dwar l-importanza tal-ħlasijiet, tal-finanzi għall-SMEs, u għal issa jinsab jirresponsabilta tagħna biex nafsu l-istati membri ħalli jħeffu il-dritt nazzjonali, l-liġi nazzjonali għandhom 24 xar biex jagħmlu dan, però ma nafx jekk l-istati membri u x'ħajamlu hekk ħeffa, ġifri xub ħeffa biex din id-direttiva fetwa fuq il-possibilità li wieħed ikollu self kollu aċċess għas-self un bat jużah għall ta' innovazzjoni. Issa meta titħol fis seħ direttiva jkun hemm madwar 180 biljun euro. Però Aħna mhux qed nitkellmu dwar dan biss. Qed nitkellmu dwar l-assistenza tal-SMI e 23 ta' dan ix-xahar fil-fatt ser tiġi adottata l-aġġornament tal-Mobile Sack minnaħa tal-Kummissjoni fejn ser ikun hemm numru ta' għażliet importanti fosthom il-qasam qafas wieħed il-one-stop shop fil-fatt u li l-istadi membri kollha l-awtoritajiet lokali biex jaħtru il-senjur jew il sinjura l-SMI, e, sinjuri u sinjura SMI e, ħajkun hemm ukoll id-direttur ġenerali li ser ikun responsabbli tal-azzjoni ta' kontroll ta' verifika tal-applikazzjoni tal-Small Business Act u il-punt ta' referenza għall smis għal politika tal-Kummissjoni u anki fit-test ta' Small Business Act għaliex fil-fatt aħna ħana approvaw fil-23 nistidnu l-istati membri kollha biex jagħmlu l-istess ħaġa, nistidnuhom biex jagħmlu dan. Iġbir jiġifieri komunitajiet lokali li għandhom setat leġislattivi. Għal dak għandu xieqsam għal finanzjamenti u l-aċċess għal finanzi, għal flus, da diġa tkellimna fuq u l-aċċess ta' finanzjament jew mitlub jew neċessarju l-istati għall-SMEs nistgħu insolvuh la darba nejnu lil il-relazzjonijiet bejn il-banek u l-intraprizi kif ukoll il-Bank e- Ewropew ta' Investiment. Jina nifhem u nara f'dawk in-nies li jixtiequ jżidu jsaħħu dawn il-relazzjonijiet. U anki ineħħu dawk l-ostakli li fil-passat waqt it-tmim tal-kriżi dewmu l-derogazzjoni ta' 30 biljun ġew miftema fuqhom bħala self għall smis li minħabba it-trasferiment diffiċli tal-istituti ta' kreditu, nazzjonali ma waslux fidejn l smis Għalek ikolli ngħid li l-ewwel laqa tal-SMEs Finance Forum fil-fatt bdet l-attenzjoni fuq din il-problema fuq ta' dawn l-ostakli li jinħol u bejn il-Bank Ewropew ta' Investiment li IB u l-Istituti ta' Kreditu Nazzjonali bla dubju din fil-qalim ser jiġi teċir prezentata numru ta' proposti biex jgħinu biex ikun hemm aktar aċċess għal finanzi mill-SMI. Saħna din naħdmu rigward is-simplifikazzjoni kwaffarijiet konkreti nista' nagħtikom eżempji wkoll ir-regolament REACH. Jiena libt fit traduzzjonijiet tal-lingwi kollha li għandna l-implementazzjoni ta' azzjoni, regolament li huwa ferm, tekniku u għalhekk dan kien sinjal importanti għall smis sabiex bekk ma jkollhomx għalfejn qogħdu jaħtru espert bi fil-lingwa teknika kimika, allura minna kollox aħna. Għamilna għal-micro companies, għamilna kważi 70% ta' traduzzjonijiet u allura daw ma' fajt konkreti li jitkelmu fuq is-simplifikazzjoni. Bla dubju, għatem kwistjonijiet fuq l-SMEs li ħareġ bl-Small Business Act taħna tankomplu nappoġġaw u napplikaw ukoll b'serjetà u bla dubju anki t-test ta' kompetitività il-fitness check li aħna introduċejna bid-dokument fuq il-politika industrijali għandu ja, u kol ma' l-effetti fuq il-kompetitività fuq il leġiżlazzjoni li qiegħda fis-seħħ u bla dubju dan serjejn l-SMEs. Ma nistax ma nirringrazzjax l-onorevoli Rubik li juri sodisfazzjon tiegħu għal l-istedina tal-Parlament biex tkompli issaħħaħ il-finanzjament għal ċip 2. Nistaw kol fil-konklużjoni tijaj, s isserħu fuq lajnuna tijaj xin naqbel ma kollu li li law kaffajt kolla li ntqalu u naqbel u dim sħat u qbilt kull meta kelli ċans fuq uh, najt li fuq l-SMEs jiena sar naħu l impen sħiħ kollu sabiex nara li l-ostakli burokratiċi u l-aċċess għal kreditu li wara kollox anki politika ta' assistenza l smis tista' tikkaratterizza il-kwistjoni tal-Kummissarju tal-Industrija u tal-Imprenditorija ġifri fl-aħar tal-leġizlazzjoni. Ġifri l-appoċ tal-Parlament Ewropew għalija huwa importantissimu għaliex kif għattilkom diġa fil-bidu identità ta' fost il-vizjonijiet kom u tiegħi. Grazzi. Grazie, signor Commissario. Grazie, Grazie, Commissario. Grazie, Commissario. Eh, dibattitu spiċċa fuq l-SMEs eh, u nivvutawna l-erba fuq dan ir rapport f'nofsinhar. Il-punt